ir-regola ta' proċedura. It-tieni punt il-President irċieva mill-grupp tal-PPE u l-SND il-bidliet tal-delegazzjonijiet u l-komitati dawn il-delegazzjonijiet ħajġu imnizla fil-minuti ta' sessjoni tal-lum. U sakemm dawn il-punti tandem jiġu adottati dawn il-nomini